ta' ta'kom, jek ma' mxoġezzjoni, sa' nistaw naddu għal-messagġi tal-President, eh, aħna għanna l-Sur Stauner, li ħajibda ikun jahdem għawek mit-30 ta' ottubru u s-Sinjura Dreyer u kuħu l-Sur Steiner jgħat jibda l-Sinjura Vice Gerber u s-Sur Steiner jgħat jibda l-Sinjura Katarina Brandner. Aħna qegħdin nirreferu kull l-artikli li jirregolaw il-Parlament, l-elezzjoni tal-Parlament u l-ħatrit u skont ir-regoli tal-proċedura ta' dan il-Parlament Ewropew aħna nistgħu naċċettaw il- Unniħdu nota ta' dawn il-ħatrit, nixtieq nilqa' lill kollegi fostna nfakkarkom mill-Sinjura Xtawner u Sinjura Breyer skont ir-regoli tal-proċedura s-sandom id-dritt sieħ illi benefikaw mid-drittijiet u jirrendu rispettaw l-obbligi tal-membri parlamentari. Jekk intom għandkom oġġezzjonijiet, jiena nixtieq ngħidilkom ukoll li fil-fatt aħna nistgħu nilqawhom bħala membri staw nfakkar kol ma tistaw tagħmlu xejn illi fil-fatt huwa ta' konflitt mal-attivitajiet tagħkom hawnhekk bħala membri tal-Parlament Ewropew, ċertu membri tal-Polonja tal illi fil-fatt talbu rabta mal talbu ħatra ta' Surċimanski fil-fatt waħna rajna li fil-komitat kellna lista ta' dawn in-nies li huma nominati u din il-lista hija publikata sa' kemm jekk